il-punt il-għada fil-fatt. Issa naddu għal sessjoni tal-diskorsi ta' minuta. May I remind you it's one minute speech, so please stick to the time. Uh, Nitlob l delegati jżommu mal-minuta allokata. L-ewwel net, is-Sinjura Bokxor. Tistat għalnuk assonj, tistat kollegak. Sinjora President, eżis kollegi. Mela, jini viċi President tal-Kumitat Kultura u nixtieq nisħaq fuq il-fatt li fit-28 ta' frar inata l-Oscar lil film Ungeris aħna kanna nomina fil-fat tal-kategorija tal-aħjar film barrani, il-film Son of Soul ġab dan il-premju l-Ungerija u l-Europa għal-dastant. Irbaħna bosta rebaħ bosta premji kan u mux bess fil-fat rebaħ l-Oscar u fost għal għatta premju oħrajn. Kienem bosta naħseb dawn il-bosta suċċessi f'din il-kategorija juru anki il-bżon ta' poċ l-ċinematografija Ewropea illa li huwa suċċess għal l-industrija Ewropea kollha dan il-premju mhux biss dik Ungeriża. Grazzi l-Onorevoli Cabezon Ruiz. Grazzi signora President, l-epatite C hija marda silenzjuża li taffettwa 14 miljun Ewropew eh, li nafu bihom u 45% biss nafu jafu li huma infettati imma oħrajn qas biss jafu u u eh, jistaw komplu jxerduha eh, mill-fil-ġuf meta persu meta mara tkun tqila permezz ta' dem, ta' trasfusjoni ta' dem, jew kellha mod sessuali. Ġifieri il-problemi ta' l-epatite C huma ħafna inkluż il-kanċer. Palissa hemm protokoll fuq livell Ewropew li permetti li jkun hemm id-detenzjoni u il-trattament eh, mod, mod koordinat u jeżisti reġistru. U palma tafu palissa hemm minn medicina ġdida li qed taħdem f'70% tal-każijiet iżda hija eh, tiswa ħafna flus għax hija 18% tal-budget tal-mediċini. tal budget tal mediċini jekk hemm possibilità neliminaw din il-marda jiena nitlob lill-Kummissjoni Ewropea sabiex toħloq pjan biex teradika din il-marda sabiex nintemmu l-epatite C fl unjoni Ewropea. Grazzi, l-Sur Pezzo. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Signor President, Signori, f'dan il-Parlament, fil-jiem u l-ġemat li ġejjin ħankunu qegħdin ninkwetaw bil-problema tal-iskandlu tal-Volkswagen fil-fatt organizzajna anki kumitat apposta l-iskandlu tal-Volkswagen u u għaferm iżjed komplikat jekk tara l-Kunsil Internazzjonali għat-Trasport Ekoloġiku l-ICCT huma kienu il-whistleblowers il-whistleblowers il li informaw li l-autoritajiet Amerikani issa jidher li mi bi produtturi oħrajn semmew Opel, Fiat u Citroen. Tnej minnhom Opel u Fiat huma parti minn grupp internazzjonali b'sid Amerikana għal stant Em, problemi li jmorru li l-in minn produtturi wieħed edin naraw issa gwerra ekonomika li imbdiet mill-Amerika kontra kumpaniji Ewropej. l Hawken Hawken. Illum irċevejt email minn għalliema fil-skola primarja fil-vant ta' Kork fil-fant hija qiegħda tgħin ir-refuġjati li qegħdin jinżammu f' kampijiet ta' rifugjati mingħajr eh, servizzi bażiċi issa qegħdin jintużaw anke volontiera hemm allarmi għaliex l-ilma il bżonni ta' drenaġġ huma mumiex għedin jitlaħqu u talbet l-ilna bil parlamentari Irlandiżi biex nejnu nittama li kunem xi tip ta' soluzzjoni għafas jew tama iżda sfortunatament għadna ma rejniex soluzzjoni jiena tkazajt sal-axħar ta' xar ħajkunem 130.000 rifuġġjat illi waslu Greċa din is-sena azzjoni Ewropea koordinata fuq livell ċentrali tista' twassal soluzzjoni jekk ma tistax tinstab soluzzjoni mill-mexxejja tagħna hi kemm diffiċli mhux biss ħajbatu l-immigranti anke l-Unjoni Ewropea sejra tbati. Thank you. Madam Grazzi ħafna l-Onorevoli Senra Rodriguez. Grazie ħafna, Signora President. Il-politiki liberali fl-Europa waslu għal mewt tal-ħajja fil-bahar eh, li l mill-kosta tal-zona tiegħi qegħdin jagħmlu ħsara lill-agrikoltura minħabba il-mod ta' kif il-pak hija organizzata kif ukoll kif il-politika ta' sajd hija organizzata. Dan juri u jikontribwixxi għal kriżi ewlenija li qegħdin imbagħtu fl-agrikoltura u fis-sajt fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tirreaġixxi. Għandha isib eh, mod effettiv ta' kif timplementa il-pak u il-politika komuni għas-sajt sabiex tagħmilha possibbli li l-komunitajiet li huma bbażati fuq l-agrikoltura u s-sajt fin-nofsinhar ta' l-Ewropa fi Spanja u l-Portugal ikun jistgħu jibqgħu jgħixu eh, ekonomikament. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Maragall. Grazzi, l-lum għal darba oħra l-Unjoni Ewropea u Turkija, kienem laqa Turkija u l-Unjoni Ewropea fuq refugġati dawn il konversazzjonijiet mux qed jikkonsidraw ċertu realtajiet ta' situazzjoni attwali fit turkija Jekk ma jagħmlux dan mhux ħankunu nistgħu nappoġġaw xi ġdijt. ġdid. Apparti mill-li t-kondanna l-partijiet bħal PKK, l-Europa tista' tinjora dak li qed jiġri fil-nofsinhar, l-Unjoni Ewropea tista' tisma' l-ilmenti tal-priġunieri kurdi li qed ikollhom pereżempju kastrakiet tal-ġuħ jistaw jissaportu il-twaqif ta' ċertu gazzetti tista tkompli tirċivi rifuġati fuq l-xtut tal esbos L-Europa tħallas stat ta' pulizija Turkija biex tiddiriġi it tħul u t-kassiga membru tal-Unjoni Ewropea l greċja li e, hija mezz ta' detenzjoni għal dawk li jirnexilhom jitru ma ma jirnexilhom xi ħorġu. Hemm bżonn inħarsu l-Ewropa tagħna stess. Grazzi. Thank you, Mr. Acker. Grazzi ħafna, sal-Onorevoli Acker. Nixtieq inqajjem kwistjoni ta' kostitwenza u ngħid li oppost ħafna għal il-sim il-ġdid tal-xmara eh, Thames. Irridu naraw xinu tajab għal tarok. Il-sim il-ġdid ħajżit it-tniġis li l-in mill-livelli domestiċi ħajżit il-konġestjoni ta' traffiku u eh, jgħamil ħsara l-netwerk ta' toroq ħajneħħi id-djar tan-nies. Hemm forsi MP eh, tal-Konservattivi li jixlis fuq tarok aħna ħan iġġilduha il-gvern jista eh, jibda jiġġielet mal-poplu ta' tarok imma ħaj jispiċċa jitlef il-gvern. Tarok mhux biss il-kostituenza tiegħi imma dari u aħna ħan niġġieldu dan il-qsim il-ġdid eh, minn bidu sal-aħħar. Grazzi. Thank you. Madam Bilde. Signora Bilde. Grazzi ħafna. Tmimija il-numru ta' baleni li kull sena jinqatlu fil-Faroe Islands qed nitkellmu fuq ħafna baleni li jinqatlu laqas biss huma huma wis eh, għal konsum li jsir ta' laħam tagħhom. Nafu li dawn mimlija merkurju u eh, kimika oħra li jġibu dannu lil min jikolhom. Anki jekk il-Faroe Islands huma autonomi mid-Danamarka u jiena għandi wkoll ħafna rispett għal eh, tradizzjoni kondizjonijiet ta' kif wieħed jiekol, xorta rridu ma' dawn l-autoritajiet ta' dawn l-Gżejjer u ma' Danimarka naraw li nidħlu f'negozjani biex negozjati biex dan il-periklu għal ħajja jitnaqqas. Hemm ukoll il-trattament ta' ħażin tal-annimali hemm bżonn li ma nkunux nżommu silenzju nkunu kompliċi ta' ta' dawn il-massakri. Grazzi ħafna. Is-sur Mato. Grazzi, Signora President. Tiġra nitilu f'Karakas mietet tfajla minn għax ma nataċ eh, medicina li seta salva U din tiġri f'ħafna postijiet oħra u turi il-situazzjoni eh, diffiċli li jgħixu fija il-popolazzjoni tal-Venezuela fejn fejn, prodotti bażiċi u medicini mhux qed jaslulhom. Ma nistawx nibqgħu bħala Ewropa inħarsu minn ma nagħmlu xejn ma jistħoqilhom xek in-nies kif ukoll l-istess għal dawk il-persuni li huma arrestati minħabba il-twemmin politiku tagħhom. il-persuni arrestati mhumiex biss il-politiċi ma ka persuni mhux magħrufa huma priġunieri politiċi reali. U għaw nies f'din il-kamra li ma jirrikonoxxux din is-sitwazzjoni fil-waqt li jikkonsidraw persuni eh, bħala priġunieri politiċi rasnatej u jitolbu ehm, li jintala jinħeles minkejja ir-rabtiet ma' l-ETA. Hemm bżonn nagħtu u jitolbu eh, l-appoġġ tagħna hemm bżonn li nuru d-disprezz tagħna għall-elementi kollha terroristiċi. Grazie, Sur Pikola. Hola, gospođo predsjedavajuća. U posljednjih sto... Grazie, ħafna, signora President f'mizzija il-ġenerazzjoni tal-iskart zdiet għaxar darbit. Ovvjament dan dannu għall-ekosistemi tal-bahar u anki għall-nies. Nafu li memx frontieri u ovvjament min hemm ħafna tniġis li jinfirex fil-Kroazja għandna ħafna tniġis anki fil-baħar li ġej minn dan l-iskart minn pajjiżi oħra fl-Adriatiku. Nafu li Tristenik dan l-aħħar kien hemm ukoll ħidma mill-NGOs kosta li tkun nadifa hija importanti għat turizmu Verament il-proġetti il differenti li qegħdin iħobbu li qegħdin jippruvaw verament innaqsu l-iskart fil-pratana anki sal-2020. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nixvilkom l-attenzjoni għal fattur importanti l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għandhom ikollhom regoli ċari meta jgħaddu reġislazzjoni. Għax ħafna drabi l-regoli tal-Unjoni Ewropea ma jippermettux li jkun hemm eh, ħidma tajba. Anzi, jġibu dannu l-ekonomija. Dan huwa importanti meta qed nitkellmu fuq direttiva li ġiet riveduta dwar il-ħaddima li jintbatu jaħdmu bandoħra. L-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea insiet id-direttiva tal-implementazzjoni tal-2014 li qed tiġi implementata bħalissa numru ta' stati membri kienu talbu biex l-leġislazzjoni ġida ma tiġix mibdija introdotta U qed naraw li em, regolamenti u kol dwar l-implementing profiċi tal-assikurazzjoni. Senjura Grappini, grazzi. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, stima... Grazie, ħafna, president, komissarju, eżis kollegi. Il-globalizzazzjoni tal-imprizi zaru medji d tibqa biss klim firaħa il-facilitazzjoni għall-aċċess għal swieq terzi għall impriżi żaru medji għandha tiġi garantita 90% ta' tkabbir ġej minn barra l-Unjoni Ewropea. Din hija l-istima ta' esperti. L-impriżi żar u medji sejrin ikunu 60% ta' dan it-tkabbir bekk il-Kummissjoni għandha l-obbligu li toħloq proċess għall appoġġ ta' l-imprizi għall internalizzazzjoni ta' l-attivitajiet tagħhom. Issa qegħdin negozjaw it-TTIP u l-ftejn maċ-Ċina u għandu jikkonsidra il-possibilità illi l-SMEs jaħdmu f'dawn iż-żewġ tiswieq u ukoll għandha tgħinhom fl aspirizzazzjonijiet ta' l-internazzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tagħhom. Ta għal kompetizzjoni lejali fiswi esterni u koll. Inkella l-impriża medja jkollhom diffikultajiet kbar joperaw fiswi oħrajn. Li fa dak Mr. Kelly. Grazzi, Sur Kelly. Grazzi, Signora President il-diskors tiegħi llum se jifoka fuq is-sikurtà tal-fornitura tal gass u nifraħ lil kummissarji Soċek u l-Kummissarju Kanjeta minn dan il-lat. Għandhom proposti tajbin għad diversifikazzjoni tal-fornitura u ir-riżultat ta' COP21 juri illi hemm bżonn ta' iżjed enerġija rinnovabbli. għandek bżon anke għarbek u dan jinkludi l-gas u għall-LNG mod partikolari il-vat Nafsani, l australia u l-Stati Uniti bl-izviluppi tagħhom ifisser l-aħjar azzjoni i illi ikonna LNGs ġodda ġewwa l-Unjoni Ewropea u dan jott anki għal l-Irlanda, l-Eqreb Port ta' l-Istati Uniti nkun nistaw mbagħad aħna naddu il-komplement tal-kontinent nittama li jkun hemm dawn l-ġas fratt li jimbnew ġewwa l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ward. Jiena nixtieq iġbet l-attenzjoni għal sitwazzjoni umanitarja kera ferm ta' refuġjati li qegħdin jgħixu ta' atroċi kampijiet ta' gabubi fil- fl-Unjoni Ewropea u fuq il-frontiera l-esperjenzi bħal dawk il-ġungli ta' Dunkirk u kale in erdu u irċevew ftit li xejn appoċċ għal tul ix-xitwa. It-talba tagħhom hija kontra normi u regoli ta' dinjità u drittijiet umani illi din l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuqhom. Sadan it-tant in-nisa u t-tfal m'għandhomx il-faċilitajiet essenzjali li jeħtieġu li tinkludi saħħa kura medika u edukazzjoni. Aħna ma nix qegħdin ngħinuhom minflok qegħdin jidħlu biex japprofittaw ruħom it-traffikanti għedin naraw l-aggressjoni l-violenza mill-polizija u skeċċija forzata jaħastra li dawk ikollhom jħarbu minn Daesh fis-Sirja riskjaw ħajjithom f'miġja tant perikoluża qegħdin jiġu trattati b'modda stant atroċi mill-Ewropej. Aħna bħala dak li deċiżjonijiet iridu nidħlu f'dawn il-kampijiet u narawhom bajnejna, rridu nisimgħu u naraw lil dawn ir-rifuġġjati bħalma miltien.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 jenet nitkellem dwar il-ħarsin ta' il-produtturi tal-laħam tan-naċ. Dan għaliex għanna deficit ta' 300.000 tunnellata ta' dan il-laħam e, fl-Unjoni Ewropea fil-waqt li dan is-settur fuq livell internazzjonali qed jikber u id-deficit globali huwa kalkulat ta' 20% għalek għanna bżon ta' politika ambizjuża u effiċenti biex nżidu l-kompetittività ta' settur tal-laħam tal-, -laħam, tal tan naċ ġviri tal trobija tan-naċ. Partikolarment pajizi fejem deficit, par Romania fejem l-ikbar potenzjal ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nappella l kummissjoni Ewropea sabiex tappoġġa mod konsistenti il-pajizi kollha inkluż Rumanija sabiex dawn itejbu il-kapacità li huma jużaw il-potenzjal tagħhom stess. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma lill-Sinjura Von Storch. Il-bira, il-kapi tal-istat u gvern tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu mal-President tal-Turkija. L-idea hija li tinala ir-rotta tal-Balkani għar-rifuġati sabiex nassiguraw li inqas refuġati jgħaddu it-Turkija mandiċ interess f'din f'dan l-aspet għax jekk ir-rotta tal-Balkani tinala, it-Turkija mhux ħatkun tista tirkatta l-Unjoni Ewropea. U jekk ma noqgħodux attenti kulħadd ħajamel li jrid fil-persekuzzjoni tal-Kurdi u l-ġurnalisti u anka figuri tal-oppożizzjoni. Irridu naħdmu ma' Turkija iva fejn huwa assolutament eh, neċessarju, imma li nserħu bil-fors fuq it-Turkija f'din il-kriżi tal-migranti le, assolutament le. L-Onorevoli Viegas ħafna mill volatilità tas-su u l-prezzijiet tal-agrikoltura bħalissa edin jipperkolaw l-attività agrikola u dan imur lilin mill-ekonomija jew l-kummerċ. ħafna eh, bdiwa li qegħdin fuq xifer l-irdum tal-falliment għandhom bżonn għajnuna urġenti irridu nliberaw l-bdiwa tagħna mis-setat tas-suq u setat tal-ekonomija. Għandna bżonn ta' sistemi pubbliċi għal garanziji ta' prezzijiet. Aħna fil-passat ingannajna l-bdewa tagħna bwediet folos, strumenti finanzjari li ma permettilhomx li jevitaw ir-riski li eh, qed jiffaċċaw. U għabbis il-ġestjoni pubblika ta' domanda tista' tippermetti permetti l-bdiewa iż-żar tagħna tal-familji li jipproduċu mod effettiv għal poplu u fl-istess ħin jirrispettaw l-ambjent. Hvala li za Grazie ħafna, Sinjura President. Xin referi għal rapport tal-Kummissjoni għall-Slovenja għalix il-kwistjoni, il-situazzjoni hija ħafna ħjar, tajjeb, imma ċittadini ma jafuix għalix il-problemi strutturali għadhom qed jeżistu f'pajjiżi aħna għanna bżon namlu riforma tal-proċedur tas saħħa pensjonijiet, bżon natu inċentivi fiskali l-intraprizi, għanna bżon nemendaw u koll il-sistema ġuridika u il-sistema pubblika il-saħħa u koll ma mux daqsek. E, Kienem kapitalizzazzjoni parzjali tal-banek, hemm il-krizi tal-refugġati u koll li mandiex servi bħala skuza biex ir-riformi jieqfu. Il-fondi pubbliċi fil-ġestjoni tagħhom jippreżentaw strutturi li anka ħafna żmien l rew li kienu falliment għalhekk hemm bżonn li ntejbu l-affarijiet tal-Slovenja. Grazzi. Thank you, Chair. Um... Grazzi x'inhuma l-affarijiet pożittivi u negattivi għal fatt għal nis tal-agrikoltura tagħna aħna nafu li 10% ikunu jistgħu ikkampaw jekk is-sussidji tal-kap jitneħħow u meta ma nibqgħux l-Unjoni tal-Renju Unit m'għandux contingency plans aħna nafu li għandna ta' eh, l-impuls ta' 50 sa' 60 fil-mija iġifiri jekk aħna ma nibqawx fl-Unjoni Ewropea nkunu ħanibdow vjaġġ mingħajr mappa l-Unjoni mhux biss dwar il-CAP hemm il-kummerċ u anki l-moviment ħieles tal-xogħol f'dan il-qasam tal-agrikoltura anki fil-bejħ eh, tal-produzzjoni jekk l renju Unit jħalli l-Ewropa ikollhom tariffi li jmorru minn 11% għal 48% għalhekk il-bdiewa għandhom jibqgħu jivutaw biex nibqgħu nibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-Sur Marias. Grazzi, Senjura President, il-kriżi ta' refuġjati fil-Greċja issa verament laħqet proporzjonijiet tal-bizet nitkellmu fuq 40.000 u, u dan se jitlaqal 100.000 sal-aħħar ta' dan ix-xar. Il-Turkija tkompli tejn li traffikanti biex dawn jgħinu li l-refugjati jaqsmu. Nafu li dan il-numru kollu inqas minn 400 telqu mill-Greċja biex imorru x'imkien ieħor il-qal il-nis tal-Greċja għandhom bżon lajnuna. Il-Greċja għandha tħallil Schengen biex ma tattirax iktar refugjati li jipreferu jiġu għanna u ma jmorrux il-Bulgarija per eżempju għax aħna pala pajis ta' Schengen natu dokumenti biex il-refugjati komplu jivjaġġaw lejn ġermania Anki em, embargo finanzjarju għal Skopje per eżempju għandu jiġi impost għax dawn eh, għal u il-frontieri, anki sur Ban Kimun semma dan kollu. Ma konċ sorpriz illi hemm ċerta membri parlamentari Ewropej demokratikament eletti illi jamnu li memx minoranzi etniċi f'pajjiżhom dawk kollu li jitkellem dwaru dawk li jitkellmu li id-drittijiet tagħhom qegħdin jiġu mxekkla jiġu trattati daqs li kieku qegħdin jgħeddu lil dawk l-istati membri madan ukollu. Hawn gruppi kbar hawnhekk illi jemnu għandhom dawn l-idejat illi huma rib ħafna l-estremizmu. It-tieni artiklu F-ħidma tal-Unjoni Ewropea jisħaq il nirrispettaw id-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali u ċerta stati membri mhumiex jirrispettaw dawn id-drittijiet il Kommissjoni m'għandix biss tara kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel iżda anki jekk il-minoranzi u x'qed jiġu rispettat id-drittijiet tagħhom ma nistax konna tabu zawnek, ma nistax konna ponti li ma nistax niddiskutu, li nibżaw niddiskutu dwarhom. L-Onorevoli jelji. grazzi Iva. Ewropa muħo kem, il l-istorja tirrepeti ruha. Aħna dejjem ħajkunem, hemm min mhux jas jaqdi lill pajjiżu l istat tiegħu u jaħdmu biex jillimitaw il-mekkanizmi demokratiċi minn kelli jkunu huma demokratikament eletti u dawn jirbħu u joktru fil-kriżi li joħolqu Il-Prim Ministru tal-Ungerija imur pajizu u jgħid illi u vvitaw hija l-proċedura meta fil-verità il-gvern Ungeris illi ħsieb l-operazzjonijiet tal-votazzjoni ma jistax jaħdem. kien hemm numru ta' irġiel li wafu numru ta' ċivili milli preżentaw proposta għal referendum. Nadu issa l-Onorevoli Onet, wara dibattitu ta' dawk iċ-ċittadini il-jumma il-ħabs l-Indja Sister l-bejl ma natax waqt li għedin jistennew sejħa l-appell jekk, jekk kienem xaġa li ma jitħazin hija l-kumpanija li għandha tiġi konsidrata ħatja u mhux il-kontratturi li nsabu fil-post ħażin fejn ħażin dawn il-persuni huma security guards kwalifikati illi kun qegħdin jagħmlu biċċa xogħol ta' protezzjoni pubblika. Jiena kwalifik kwalifiċi tagħhom rajthom. Hawnhekk għandi kopji tal-liċenzji tal-esportar li juri li dawk l-armi tan-nar kienu esportati b'mod legali u dan sar anki skont l-iskadenzi li suppost kien hemm. Jiena nifhem il-ġrida tal-Istat Indian kontra il-traffikar tal-armi tan-nar, iżda hawnhekk qabdu mal-persuna l ħazina Nitlob il-Gvern Indian jirrivedi dan il-każ u jieħles il-kostitwent tiegħi. Mr. Zadowski. Grazzi l-Onorevoli Zadowski. Grazzi ħafna, Signora President. Signora President, Signor Komissarju, il-situazzjoni fil-frontiera bej il-Greċja u l-Maċedonja miex waħda li tista' tibqa' sejrek. U miex ta' sorpriża din għaliex il-Greċja sissa miex qed tikkontrolla kif suppost eh, l-immigranti li jaslu. Ek għandhom isiru l-affarijiet imma realtà mhux hekk u għalek li hemm eluf ta' persuni li jissa jinsabu miġbura eh, tul il-frontiera tal-Maċedonja li għawahet mill-pajjiżi ta' transitu lejn l-ċentru tal-Ewropa. Hemm bżonn li ma nibqgħux inħarsu in-naħa l-oħra. Il-frontieri li mhumiex ġestiti kif suppost jippermettu wkoll li individwi perikolużi jidħlu fil-territorju Ewropew hemm bżonn li inwaqfu dan il flus Jena nishtiq nirringrazzja l daw kollha li jinsabu eh, għadhom għawek inkluż l-interpreti tal-edinaw eh, dal-ħin. Grazzi ħafna, is-Sur Pavel. Grazzi, Signora President. Li wieħed ikollu aċċess għal fondi tal-Unjoni Ewropea probabbilment huwa l-unika ċans għal ġejjini aħjar għal ħafna nies fil-pajjiż tiegħi. Din il-Kamra flimkien mal-Kummissjoni Ewropea ċe jridu jikkunsidraw ir-realtà fil-post u l-problemi li jiffaċċaw dawn il-komunitajiet. Aħna flimkien irridu nistaqsu u nitolbu lill-Gvern ta' Rumanija sabiex jieħu miżuri urġenti sabiex jiffaċilita l-aċċess ta' komunitajiet rurali għal fondi tal-Unjoni Ewropea. Imżon il-proċeduri kunu simplifikati kif ukoll kampjun eh, ta' kif wieħed jimla il-formuli. U din hija xi ħaġa li faċli ssir Wara l-elezzjonijiet lokali din is-sena, il-sindki kollha u l-kunsilli lokali irridu jiffukaw issa l-enerġija tagħhom għal kif jistgħu ikollhom aċċess għal dawn il-fondi. Ma nistgħux naħlu sena oħra u nitilfu dawn il-fondi Ewropej. Hemm bżonn li ngħinu l-istati membri sabiex ikollhom aċċess għal dawn il-fondi. Grazzi ħafna u awguri lin-nisa kollha. L-Onorevoli Kapel issa. Grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju. L-industrija tal-azzar Ewropea idbat minħabba l-prezzijiet olin tal-enerġija li dan għandu effett ukoll fuq l-emissjonijiet li jiġu kummerċati. Prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa minħabba id-dazzi u t-taxxi u ma id-doppju ta' dawk li hemm fl-Istati Uniti u l-industrija tal-Istati Uniti irnexxiela tikkontrolla l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mingħajr li hemm bżonn l-Ewropa wkoll tipprova tagħmel dan u fl-istess ħin qed tipprova tgħix eh, tissaporti l-ITS. L-Istati Uniti sejrin tajjeb, minna l-oħra ċina issa għanda kapacità zejda tal-manifattura tal-azzar grazzi għal sussidji tal-Istat, fil-waqt li aħna edin nbatu minħabba dawn il dazzi tagħna u l-sistema tal-ITS. L-Istati Uniti għadhom kif imponu miżuri ta' antidumping fuq ċertu azzar ġej miċ-Ċina fil-waqt li il-miżuri tal-antidumping anti mm, fl-Unjoni Ewropea huwa biss fuq 14-15% tal-importazzjoni miċ-Ċina. L-ITS qed tagħmel ħajja impossibbli għall-industrija tal-azzar Ewropea. Aħna ħajkonna biss 10 xhur biex naraw jekk din l-industrija tal-azzar ix ħajr tibqa' dejja jew le. Grazzi. L-Onorevoli Sakarova. Il-mexxejja ta' 28 stat membru Il-Unjoni Ewropea inkluż bil bil-ħidma tagħha ta' minn ġurnata l-oħra ma stax tibqa' sejra l qudiem tinjora l ġlidiet tal-passat hija ironija li ikun hemm Unjoni maquda meta għandha frontieri twal mimlin popolazzjonijiet fqar. Ma jistax ikun li għal interessi żgħar politiċi u nazzjonali wieħed waħal fliħor u qed ngħinu biex inżidu l-faxxiżmu. Aħna qed naraw li d-deċiżjonijiet komuni mhux qed jiġu applikati. Huwa kollox klim firħa. Għalek, kollegi, Presidenta, intom taħsbu li l-Greċja tista' terfa' responsabilta fil-kwistjoni ta' rifuġjati tal europa kollha? Intom taħsbu li s-soluzzjoni tinsab fil-kumpens ehm, ekonomiku, l-unika soluzzjoni hija li konna eh, mezzi legali għal refuġjati. La chasse aux lièvres avec des gars. meta nużaw, meta naraw il-kaċċa il tal- eh, fnik bil-klip bil tal- um, na, na fuq tal-galgos għanna um, verament um, trattament ta' tortura dawn uh, verament b'affarijiet tal-waħx. U għaw min u kol li jalqu il-dawn il-fnik. u fil-reġjun fil reġjun tal pereras fi Spanja ftit jiġu salvati nafu li dan eh, huwa abbus għax l-annimali mhux biss qed jiġu tritutati tajbin imma qegħdin jiġu torturati. Aħna nafu x'qal kant fuq il-tortura ta' l-annimali bżon li nejnu l-laqdiet li qegħdin jippruvaw jagħmlu xaħġa ħaġa biex tinbidel din il-prassi. Jiena nagħmel jina namel appella din il-kamra biex nwaqfu di għawn l-atroċitajiet. Grazzi. Is-sur Corwin Mike. Grazzi. Xi xarejlu jiena hawnhekk f'din l-istess kamra kontet li is-sur Schultz huwa responsabbli għal fat li il-Front Nazjonal fi Franza il-suċess li kellhom kien dovut lilu il-Sur Grofe, il-Ministru tal-Ġustizja tal-Renju Unit, għalli l-Unjoni Ewropea hija responsabli għal iktar nazjonalizmu fl-Europa. Iva, dan minnu mux etnalmu il-cybernetics, nafu li kull azzjoni għandha reazzjoni imma s-soċjetajiet jekk nimbuttawa bċertu mod se timbutta lura b'mod ieħor. Hemm bżonn noqogħdu attenti. Grazzi. Bekk eh, nalqu is-sessjoni tal-minuta eh, is-Sur Gianluca Bonanno, membru tal dan il-Parlament, tal-lab il-President il biex jiddefendi ruħu fil luminita parlamentari għax għandu um, kas f'Bolzan.